Helsin kien rivoluzzjonarju u ħadem bla waqfin għal rikonċiljazzjoni. Il-poplu tal-Afrika tisfel tilfu missir tal-pajis tagħhom stess u d-dinja kollha kemmi tilfet persuna importantissima. Personalità kbira. Nelson Mandela ġimit fuq il-ħabs għal 27 sena. Pero lanqas darba ma fittex li eh, jimmur kontra il-nis tijaw stess. U għarrit Afrika tisfel ħilsa libera minn reġim oppressiv u wassal u koll wassal il-pajs tijaw għal tranzizjoni demokratika u għakellu rrit demokrazija u rikonċiljazzjoni u fil-fat saħa fuq dan il-klim u tal dan il-klim nifs ġdid. Il-poplu li kien privileġġat li jiltaqa' miegħu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 u ħallina l-ħamis li għadda. Kif tafu? Aħna nafu li il-xol tijaw ser jibqa fil-qalb ta' ħafna minna. Jien għandi u koll aħbar xnatikom, iżis kollegi. Il-kollega fil-Litwanja ġi affettwat minn avveniment ikra ħafna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 Vielen Grazie Tasseo. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Signori, e colleghi. Mela nixtieq nagħtikom xi informazzjoni